prowa. Grazzi ħafna il-Konsil, Sinjura Panajotova, Bek, id-dibattitu issa huwa magħluq. Issa, skont ir-regola 137 paragrafu 2 jiena rċevejt talba mill-Kumitat FAM għalla bozzar tal-Keze dwar opinjoni dwar eh, eh ugwaljanza tal-ġeneru fil-iswiq tax-xogħol jekk m'hemm l-ebda oġġezzjoni minn xi membru eh, fi żmien 24 siegħa din it-talba l-konsultazzjoni eh, tiġi meqjusa bħala approvati nkella konna ngħaddu nirrikorru għal vot. Issa immorru għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna. Se nitkellmu issa dwar il-dikjerazzjoni tal-Konsillu l-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni fi Spanja tal-standards internazzjonali dwar definizzjoni tal violenza sessuali dwar dan il-kas riċenti. Thank you, President, Honorable Members, uh, Commissioner. The facts on which we are debating this... Dawn il-fatti